tas-summit huwa tajjeb ukoll illi illum qed nitkellmu dwar il-fatt li din ir-riżoluzzjoni mhix għal partit partikolari imma hija għal ċittadini tal-Ukrajina u aħna adottajniha flimkien. Grazzi tassew, sul koval, kellim li jmiss għal-minuta. Fisem il-gwe NGL, Onorevoli Kolicek. Grazzi, grazzi